Onorevoli Ġen Solebeda tella mill-2 ta' Marzu 2008. Issa eh, jgħat fej il-deputati mhux iskritti. Revoli Anna Miranda telqet mill-GUNGL u issa hija parti mill-ħodor minn 2 ta' Marzu. Jiena rċevejt